Chiedo ai colleghi di prendere posto. Ekki ġobkom kollegi, hudu postkom. Così possiamo proseguire nei lavori. Ek nistaw nissuktaw bil-ħidma tagħna hawnhekk nilqgħu ir-rappreżentant Oli, is-Sinjura Mogherini. Xtaqt naġġornakom dwar il-fatt li ma kenniex talba li nivotaw dwar rettifika li tħabbar il-bira skont artiklu 2-3-4 paragrafu 4 ta' regolament jiġifiru tali rettifika hija meqjusa approvata. U bekk inkomplu Il-punt li jmiss fuq l-agenda, dikjerazzjoni tal-Viċi President tal-Kommissjoni Reprezentant Olli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika